Eh, bbażat fuq dak li semmejt inti f'dak l-għandu x'jasam l-irwol tal-Parlament. Inti sejjaħt il-Parlament il-qalba tad-demokrazija dan qed insemmi għaliex F'din is-sala aħna għandna sistemi li kapaċi jiffunzjonaw l-affarijiet, imma l-affarijiet jiffunzjonaw biss jekk kulħadd jirrispetta s-sistema, inti tkellem dwar l-ugwaljanza bejn istess, titkellem dwar l-importanza tal li mara se jkollha l-irwol ta' preżent tal-Kummissjoni. Dan qed tajdu ftit sigħat wara dak li ġara l-bieraħ f'dal-Parlament fejn mara oħra fost l-aktar waħda votata fl-Ewropa li kienet ministru fil-Polonja ma, ma laħqiċ president tal-Komitat Empl minħabba raġunijiet illoġi u dan qed insemmih għax naħseb li importanti ħafna li meta qed nitkellmu dwar ir-regoli e, biex ma nidrux ipokriti fuq ir-regoli x'inti ma tistax inti ma tistax titlob konsens li tagħti rwol il parlament li ma jimxix mal-metodu deħont u, u, ma narawx li din xi ħaġa gravi. Issa, inti ktibt ittra il verba volant skripta manit jgħidu inti l-affarijiet li ktib li grupp ta' soċjalisti eh, u aħna nixtiequ insaqsuk tiċċar l-affarijiet il-gruppi l-oħra l-ura kif għamlu fuq dak li għat l-kollega Garcia Perez, per eżempju, inti tlabt kjarifika fuq is-suġġett tal mekkaniżmu ta' stat ta' dritt. Issa, aħna qed nitolbuk tiċċara dan ukoll fit-tweġiba tiegħek? Imma il-pożizzjoni hija kompletament differenti għaliex jekk se nimxu għad diskorsi li saru mit ma' ħames snin ilu mela qegħdin situazzjoni differenti u maħniex qed inkunu ċari fuq kif jaħdem il-mekkaniżmu ta' stat ta' dritt. Għalhekk importanti wkoll li nitkellmu dwar tibdil fil-klima għaliex fuq dan is-suġġett iva hemm punti pożittivi li semmejt inti bħal Just Transition Fund biex nejnu ntaffu t-tibdil, l-effett ta' tibdil fil-klima, bank sostenibli għall-għajnuna tal-kapital privat, imma ħafna drabi neskludu il-miri. Dejjem nollu il-miri l-fuq mingħajr ma ngħidu kif nistgħu natwawhom. Se jkollna xiqan li tassew nistgħu natwaw x'darba jew waħda dawn l-affarijiet kollha qed jifxluni għandi kun inti għat li trid li jkun hemm 50%, l oħra 55%. Ma tantxi differenza kbira, allura flan li trid jintlaħaq irridu nkunu ċari fuq id-deklarazzjoni ta' miri għaliex kif taf hemm ċertu pajjiżi li għandhom iktar minn terza produzzjoni tal-karbonju. Il-tema tal-politika soċjali li semmejt inti wkoll tema importanti ħafna li aħna dejjem ukoll kritikajna għax nitkellmu b'entużjażmu fuq il-paga minima Ewropea li żgħażagħ ikollhom posta xogħol bliema r-riżorsi kif u kif se jsir dan f'kull stat membru fuq l-immigrazzjoni dal-għodu tajtna eżempju sabiħ ħafna tilna l-istorja ta' refuġġat li l-qajtu inti fil-Ġermanja U insomma, kienet storja sabiħa ħafna interessanti, imma fil-verità fost ir-refuġġati hemm l-immigranti, hemm l-immigranti klandestini u għalhekk nitolbok tiċċara ċertu affarijiet għaliex f'dal-parlament ftit ġranet ilu seħħet xi ħaġa li hija gravi ħafna fil-perspettiva tagħna xi ħadd li qed li qed jiġi investigat għaliex ma ma ma mexxiex mal-liġijiet Taljani u r-riski ħajiet tan-nies, dan kien suġġett ta' diskussjoni anke fil-Kumitat Libe biex inti tiġi mistedna għal smigħ. Dawn huma affarijiet sempliċi u għalhekk nitolbok tweġibiet ċari għaliex b'dawn it-tweġibiet tista' tgħinna biex aħna nirriflettu l-pożizzjoni tagħna biex nidobba pozizjoni finali fit minn dan id-dibattitu. Grazzi tassew l-Onorevoli Devan, jekk joġbok. Grazzi tassew, President. Senjura von der Leyen, smajna ħafna fil diskors tiegħek dwar in-nisa u l-irġiel ċittadini tal-Ewropa. F'dawn l-aħħar ġranet kellna kelli eluf ta' emails u naħseb anke l kollegi li emails dwar il-ħatra tiegħek dwar in-nomina tiegħek. Nixtieq nikkwota minn wieħed minn dawn il-diskorsi Bħala ċittadini ċittadin li nivvota jiena ninsisti li l-Parlament Ewropew għandu jiżgura li wieħed mill-ispitzen kandidat għandu jinħatar bħala President tal-Kummissjoni. Il-ħatra tal-Ministru tad-Difiża bħala President tal-Kummissjoni Ewropea se jkollu konsegwenzi irriversibbli fuq il-futur tal-Ewropa. tal ewropa għaliex dan se jwassal iktar militarizzazzjoni u iżolament. Għalhekk qed issir ħafna kritika ta' kif saret in-nomina tiegħek u nixtieq nirreferi anke għal li kellna ġimgħa li għaddiet. Fejn inti ppreżentajt il-viżjoni tiegħek tal-Unjoni Ewropea. Għalina ħareċ ċar il-viżjoni tiegħek hija differenti ħafna minn tagħna. Ħanispjega. Il-grupp tagħna huwa l-unika grupp li huwa determinat bisħieħ li jirrifjuta li jkomplu għaddejjin l-istess sistemi ta' tfassil ta' politika. Meta inti titkellem dwar il-futur tal-Ewropa naħseb issa wasal il-waqt illi intemmu l-awsterità. Din il-politika liberali li, li komplejna nsegwu għal snin twal, il-budgets nazzjonali qegħdin ikomplu jagħmlu restrizzjonijiet u qed iżommuna milli ninvestu fl-edukazzjoni, fil-kwistjonijiet soċjali u miżuri li jgħinulna niġġieldu l klima Dawk li l-iktar li qegħdin isofru minn dawn politika neoliberali huma eh, ċittadini tagħna, Sinjura von der Leyen, jekk aħna rridu niġġieldu t-tibdil fil-klima mela rridu nieħdu azzjoni immedjata u jekk irridu li nwasslu għal bidla l istrutturi ekonomiċi ma nridu nibdew bil ninvestu issa u kull min irid jiggarantixxi sigurtà fl-Ewropa irid jibda billi jara x'se jagħmel dwar din il-politika. Issa, għanna għanna miet teluf ta' persuni li qegħdin jgħixu fil-faqar fl-Ewropa. Għanna aspettattivi mill kwalunkwe kandidat tal presidenza tal-Kommissjoni. Ma rridux biss kliem iridu impenji konkreti li jridu jkunu ċari, jridu nkunu nafu li inti trid li tatwa politika soċjali. Tittajdilna li fi żmien ħames snin ħadd fl-Ewropa ix nele ta' tiegħu jgħix fejn jgħix ħadd m'għandu Eh, jiġi medet, kulħadd għandu jgħix xi ħajja din jituża. Pereżempju fil-qasam tal-politika fiskali inti għal darb'oħra kont vaga ħafna. Il-ġustizzja fiskali trid tiġi indirizzata b'mod xieraq. Irid ikun hemm determinazzjoni u kuraġġ biex ngħidu biċ-ċar li rridu neliminaw it-tax dumping eh, u li jiġu eliminati rifugi fiskali fl-Ewropa u dawk li għandhom dawk li stanew iħalsu t taxxa dovuta. il-biljuni ta' euro li ser jiġu investiti fid-difiża dawn il-flus aħjar jintefqu fl-edukazzjoni, taħriġ u ġustizzja soċjali. Dawn il-flus se jkunu qegħdin jispiċċaw jiġu investiti f'armi moderni. Qed hemm qed joħlom f'ar armata spazjali Ewropea din għalija aktar ħolma kera milli ħolma li ssir realtà. Lan tiegħek huwa ċar li inti trid issaħħaħ l-aspett militari tal-Unjoni Ewropea biex jissaħħaħ il-politika barranija tiegħek din hija xi ħaġa li aħna nirrifjutaw kompletament. Aħna rridu Ewropa li solvi l-konflitt u nieħdu pass anke lejn konferenza ta' diżarmament globali. Nixtieq nagħmilha ċara illi l-frontieri esterni Ewropej huma l-iktar frontieri perikolużi fid-dinja. Dan huwa messaġġ li juri falliment tal-politiċi Ewropej li qed inkomplu naraw nies jerqu fil-Mediterran fil-waqt illi hemm ftit persuni illi qegħdin jiddefendu il-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jiena nemmen li l-pjan tagħna għall futur tal-Unjoni Ewropea Ewropa soċjali, Unjoni Ewropea ibbażata fuq ġustizzja klimatika u l-paċi naħsibx illi l-viżjoni tal-Ewropa tagħna mhix kompatibbli ma' tiegħek u għalhekk m'aħniex se nkunu qegħdin nappoġġawk. Is-sur Nigel Farage qed nitkellem minn hawn wara lum imma kif bastart l-aħħar darba fl-elezzjonijiet Ewropej il-Brexit Party kien fuq quddiem fl-elezzjonijiet u kienu rebbieħa kbar u dan din il-Parlament ġie umiljat il-Kunsill il-Konsil wassal biex dan il-Parlament mandu lebda seta. Illum għandkom seta jekk għandkom kapaċi tużawa. Dak rajtu qoddimkom il sinjura von der Leyen dan huwa tentattiv biex l-Unjoni Ewropea tiħu l-kontroll fideja ta' kull aspett ta' ħajjitna trid tibni komuniżmu, forma ta' komunizmu modern li se jwassal biex il-Parlament Nazzjonali fejn il-parlamenti nazzjonali mhux ħajibqa' jkollhom relevanza, mhux se jkollhom ebda seta. Minna ħatana, tagħna jiena ngħid ngħid kemm xejn kontent għaliex Brexit issa sar iktar popolari fir-Renju Unit għal grazzja tal-laħan itilqu. Fuq eh, difiża però għandna niffokaw din hija fanatika biex tibni armata Ewropea imma mhix waħedha la darba stamel dan NATO mhux ħajibqa' jkollha relevanza fl-Ewropa u m'għandniex nħallu barra il-President Franċiż Emmanuel Macron fil-jum ta' Bastil ħadd li għadda kien fuq karozza bil-Forza ta' Difiża Ewropea warajh jisu verżjoni moderna ta' Napoljun. Be in no doubt. Be ħames snin ta' dawn in-nies l-Unjoni ta' Defiża Ewropea tkun kompluta, jirnexxilhom jagħmluha. U kull ma jista' jiġi użat għad-difiża jista' jiġi użat għall-attakk u intom ma ħajkolkom l-ebda kontroll fuqha. Ivvutaw kontrija ejja ejja naħdmu għad demokrazija naħdmu għad ċittadini tagħna. Ejja nieħdu din l-azzjoni illum. Grazzi tassew li sur Nigel Farage insimaw issa it-tweġiba ta' Sinjura von der Leyen għal kellima fissam il-gruppi. Vielen Dank, Herr Präsident. Um, ich muss... President, biex ngħidilkom id-dritt wara li smajt l-aħħar kellim. It gives jatina iktar provi u kemm importanti fil-fatt li nkomplu naħdmu mill-qrib mal-kollegi tar renjunit fil ġejjini ma' Sur Farraġ nistgħu nagħmlu dan mingħajr ma natu każ dak li qed inti illum. Fil-fatt jiena dak li naħseb li hija hemm sbuħija kbira fl-Ewropa. Il-pajjiżi Ewropej qegħdin jingħaqdu bażi volontarja ħadd ma qed il-pajjiżi kollha jafu li s fl aqda għax hekk naħdmu flimkien irdu nħarsu l-valuri li huma parti minna lkoll li huma qalbna u li jaqduna l-isfidi dinjija tant huma kbar li waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn m'aħna xejn huwa biss jekk aħna naħdmu flimkien li aħna niżviluppaw is-saħħa u s-soft power illi hija xi ħaġa Ewropea mod uniku u li huwa l-qofol tal-valuri tagħna. Dan din hija s-saħħa tagħna. Allura hekk nistgħu nitkellmu dwar ġejjini ottimist. Għalhekk tajjeb li aħna nużaw is-saħħa tagħna sabiex inkusaw xi ġejjini għat-tfal tagħna. Ħa nitkellem fuq xi suġġetti, mill-eżempju, l-ekonomija tas suq soċjali dan huwa wieħed mill-ikbar karatteristiċi l-uniċi tal-Unjoni Ewropea. Din ir-rabta soda saħħitha għall ekonomija saħħitha u l-valuri kollha tagħna. Ikoll nafu però fl-ekonomija tagħna kulħadd irid jaħdem sfiq u kulħadd irid jara li l-frott tal-xogħol tagħna irid jingħata lura lil ċittadin. U dan huwa din massis tal-pilastru Ewropew tagħna u pilastru soċjali tagħna. Dan huwa appoġġjat mill-Parlament, mill-Kummissjoni, mill-Kunsill hemm impenn ċar li aħna nkomplu nappoġġjaw din is-sistema aħna rridu nkomplu nagħmlu determinazzjoni biex niddefendu dan Ah, ovvjament. Fat li nax naqfu maħnix perfetti. Imma qed naħdmu biex u id noqqasijiet fil-pilastru soċjali biex dawna nemendawhom u dawn huwa wieħed mill prioritajiet ewlenin. Aħna smajna dwar id-direttivi ta' sostenibilità għal darba oħra. Dawn huma mm, għanijiet fil teħta deċiżjoni tagħna fit-tfassil tal-politika tagħna, ma kulħadd irid jappoġġa naħseb u ċar li kulħadd li l-ħin qed jafas il-pjaneta tagħna teħtieġ għajnuna urġenti il-ħajja tagħna s-soċjetà hija mibnija fuq riżorsi naturali li huma taħt theddida aħna rridu naraw li rridu nkunu nistgħu nittrattaw dawn ir-riżorsi b'mod sostenibbli aħna wkoll rridu narfu l-għanijiet tas-sostenibilità u nagħmlu l-mod tagħna biex nilħaqhom fuq l-approċċ progressiv l-approċċ żewġ binarji aħna rridu naraw li dawn iż-żewġ binarji jsiru b'mod parallel jaħdmu b'mod parallel aħna rridu nibdew billi nittrattaw dan fil-fatt fil-Parlament Ewropew jien u l-kol però nafu illi għandna bżonn atturi kbar fid-dinja jekk aħna ser mexxu l qudiem dan il-għan. Għaldaqstant huwa importanti li l-Unjoni Ewropea għandhom jieħdu rwol ta' tmexxija. Il-ftajim tal-Pariġi u tal-klima jirrappreżentaw il- um, għaqda waħdanija. Hija naqdu l-ispirtu ta' Pariġi u dawn l-għanijiet biex nid-defendu nħarsu l-ġejjeni tagħna. Għand kifet erda l bohra id-diġitalizzazzjoni, irridu nkunu maqodin, minnaħa aħna irridu nkunu nistaw. Eh, nkunu nistaw nedduru lejn dawn il persuni li jistaw igawdu jgħixu minn fuq l-ekonomija digitali u nħar naraw li l-ekonomija diġitali tiġi mħarsa b'regoli etiċi fl-istess ħin għal dak li hu pereżempju intelligenza artifiċjali ehm, il-cyberspace, ċiberspazju u jridu naraw li kulħadd ikun protett. Aħna Ewropej jridu nkunu atturi ewlenin fil-protezzjoni tad-dinja ċibernetika. Dan jista' jipponi jista' jġib miegħu riski kbar għas-soċjetà tagħna, l-ekonomija tagħna u kif edna ma jistgħux infendu għal rasna bħala pajjiżi, aħna rridu naħdmu flimkien sabiex inkunu nistgħu inwittu triq għal ġejjieni sikur li huwa dak li jitħoqlu il-poplu tagħna. Il-diġitalizzazzjoni, um, l-ġejjini ta' diġitalizzazzjoni għandu jkun lan tal-ekonomija tagħna rridu nipproteġu n-nies tagħna. Ġaħat illi jaħdem irrid jingħata ħarsien. u issa rridu naraw kif ħan naraw illi l-sfidi li dejjem ħarsu l-ekonomija tagħna jiġu trasferiti għall ekonomija diġitali. Kif ħan ħarsu il-ħaddiema tal-ekonomija ta' pjattaforma? Irridu li l-protezzjoni tiġi trasferita għal kulħadd. Jiena smajt li kulħadd, smajthom il-koll. Is-sur Mojten pereżempju jiena ħadd gost li jien taħt għoddu votali kolli ngħid. Jien mhux se tivvotali propjament għax inti dak kollu li tgħid inti mur kontra l-valuri tiegħi. C'è una richiesta. Hemm eh, talba għall-intervent skont ir-regolament is-sur Semtrot. Um, uh, Annes 7 artiklu 1. Il-tikxif eh, ta' interessi finanzjarji naħseb li jem konflitt ta' interess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 Il-IPP u il- Demokristjani Banfred Vreba bħala kandidat ewlieni f'dan l-elezzjonijiet kienu qed jittamaw illi ħajkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Iżda wara l-elezzjoni fil-Kunsill eh, kien hemm vot minn persuni li qabdu u għafġuha. Kien hemm biss min ftit illi kellhom il-kuraġġ li jaraw li l kandidat ewlieni li suppost kellu jiġi maħtur tressaq. Aħna kontenti li qiegħda hawnhekk, Sir von der Leyen. Aħna nagħmlu dal-mod tagħna biex jaraw illi inti fil-fatt issir eh, President tal-Kummissjoni fil-Unjoni Ewropea aħna qed nsabu f'pożizzjoni diffiċli intom għadkom pakkett kbir ta' xogħol x'tagħmlu u eh, kull meta kien hemm ħafna xogħol xi jsir. E, nesa Nessa setaw jaħdmu madwar il-gruppi, mhux il-gruppi kollha, xummet għandek il-populisti li ma jidux jafu u jridu jqerdu l-Ewropa, imma jkun rridu nistgħu naħdmu madwar madwar il-gruppi biex nitluf kompromessi biex naraw li dan il-kontinent ikun jista' jiġi sviluppat l-interess ċittadini u jiena nappella lilek, senjura illi tiħu dan il-Parlament e, fejn għandek iktar minn nofsa ċittadini tal-Unjoni Ewropea jieħdu sehem fl-elezzjonijiet illi tmexxi l-qoddim lill-Ewropa u taraw illi kull xkil fil-Kunsill jiġi mwaqqaf u għara fil-Parlament Ewropew dejjem konna lesti il-niwittu triq biex ikun hemm iktar iżviluppi tal-Unjoni Ewropea. U nittama li inti ħatkun qed twiżnilna. Sur Mojten, aħna smajna l-attak tiegħek ta' mibeda kontra s-Sinjura von der Leyen. Il-bira fil axija fil-fat bħala meċċej tal-partit tiegħek laqas biss xilek tikseb maġġoranza fil-konferenza tiegħek tal-partiti. Allura naħseb aħjar aħjar eh, tara x'qed tagħmel int eh, f'dan il-każ. Sur Gualtieri. Grazzi. Signora von der Leyen, il-ħatra tiegħek huwa frott ta' staġnar kbir li rajna fl-Unjoni Ewropea għax ma kienx hemm minn maġġoranza ma sawx isibu l-maġġoranza mitluba għal spiċċen kandidat hija profilta hija prevista mir-regoli. Iżda minkejja dan pratikament u istituzzjonalment hija ġerħa illi rridu nirrimedjawha biex irdux il-proċess ta' kostruzzjoni ta' demokrazija vera Ewropea. Għaldaqstant huwa importanti li l-grupp tagħna u anke oħrajn resqu Eh, negozjati politiċi u programmatiċi illi rabtu l-appoġġ tagħna għal impenji preċiżi speċifiċi. Hija xi ħaġa ġdida, innovazzjoni kbira illi tista' ssaħħaħ ir-relazzjoni tal-ċittadini ehm, mal-Ewropa. U l-kwati ġoħda bis-serjetà nibdew mill-Kunsill inkella ħsara ta' kredibilità mhux se jkunu sew kalkulawha. Fl-ittra għall grupp tagħna fid-diskors sabiħ tiegħek inti wkoll reaġixxejt mod pożittiv għal ħafna mit-talbit tagħna. Għanijiet ambjentali iktar ambizzjużi, pjan ta' investiment tas sostenibilità li e, jeħtieġ iktar investiment pubbliku, iktar investiment pubbliku aħna iktar jridu flessibilità biex ikun hemm sostenibilità ta' tkabbir, il-assigurazzjoni, garanzija minima tal-faqar tat-tfal, bażi komuni għal tassazzjoni tal-imprizi, stat tad dritt, kuruturi ambjentali, impatt ġdid tal-għażila bażi ta' solidarjetà, u mbagħad fuq il-pjan istituzzjonali fuq inizjattiva tal-Parlament li għandu għal passaġġ komunitarju, panijiet komunitarji biex insaħħu spiċċen kandidati. Aħna napprezzaw dawn l-impenni u aħna nkomplu niġildu b'determinazzjoni għal eh, twettiq sieħ tagħhom. Fil-ittra tiegħek u mid-dibattitu jidher illi huwa ċar u fil fatta huwa ċar illi l-interlokuturi politiċi tal-Kummissjoni ġdida se jkunu u huma għawit pro-Ewropej. U aħna qatt ma ħana ċetta ambigwità f'dan ir-rigward. Jidher huwa ċar li ħaġa tajba l-Ewropa illi sovranisti Ewropej eh, nazzjonalisti huma u ser ikunu irrelevanti. Signora van der Leyen il-grupp tagħna ser ikun grupp ta' interlokutur li huwa attent u eżiġenti. Aħna maħniex kuntenti bil-kliem jekk aħna maħniex se nsegwu l-fatti, intom mhux se jkollok l-appoġġ tagħna. Inti mhux se jkollok l-appoġġ tagħna. Imma jekk minnaħa l-oħra dawn impenni li aħna tlabna minnaħa tiegħek li ħajkunu konkretizzati, mela inti tista' sserraħ fuq l-appoġġ tiegħek tagħna leali li jkunu viġili u niġildu fi favorik għal Ewropa iktar maquda u ġusta. Grazie, onorevole Sejourné, un minuto. Onorevoli Sejourné, grazzi. Residenti tagħhom fil-qosor. Jien għandi minuta. Jien għandi nitkellem fil delegazzjoni Franċiża kif isem il-grupp tagħna nixtieq nappoġġjak eh, Eh, ti fl-aħħar minuta l-bieraħ kellek manġġanza pjuttost kbira pro-Ewropea mill ċiklu u biex inti kun President tal-Kummissjoni kienet eh, waħda naqra stramba din l-elezzjoni xem nazzjonalisti involuti li ma kienx prevedu maġġoranza fl-emiċiklu. Eh, missa għandna fil-verità għanna maġġoranza ta' pro europej fil-verità l-esti li appoġġaw il-proposti tiegħek li jatnaraw fil-ħafna um, eh, mill-filiri hawnhekk ta' jahna Aħna nafu li hemm għata proposti illi aħna nappoġġaw esempio, il-Climate Bank, il-neutralità tal-karbonju, taxxa tal-karbonju, il-paga minima. Dawn huma affarijiet illi huma elementi kbar għal ħafna gruppi politiċi, inkluż dawk illi jamlu parti mill-ċiklu li huma pro europej Allura jiena nixtieq ngħid li mor iktar lil mill fuq iftemiet kommerċjali biex nitwet u l-ftem ta' Parigi u dak li ma fil-ftemiet kommerċjali kollha tagħna u eh, rridu ngħaddu messaġġ ukoll iktar miftuħ trasparenti jekk aħna għandna maġġoranza pro-Ewropeja f'dan l-emiċiklu għandna wkoll għandna bżonn li dawn eh, jaħdmu wkoll bħala fuq dan il-proġett komuni. U jekk jgħidulna kuljum li l-urġenza klimatika hija l-iktar importanti għandhom raġun, Iva, illi eh, hawnhekk fih l emiċiklu jekk aħna fuq livell anki dinji għanna bżon il din l sfida taraw għanna raw id tal-proposta tiegħek. fl istoria kifedna l-darba li għandna din it-tip ta' proposta fil-emiċiklu u tal-involviment ambjentali għandna bżonn ta' pro-Ewropew hawnhekk madwar il-kandidatura tiegħek u nappella li jkun hemm responsabilità u għall involviment involviment u impenn biex nkomplu naħdmu fuq għall-Kummissjoni iktar Ewropea. Grazzi. Onorevole Gigold. Onorevoli Gigold. Minuta u nofs. Minister von der Leyen. Inti offrejt il-ħodor patt aħdar. Imma fil-verità, ibla sugu. Aħna tħabtu wiċċna ma' żewġ kriżijiet, dik klimatika u dik ta' esterminazzjoni. Saddi fuq il-klima, eh, konnedna fil-parlamenti li s 2030 aħna ħajkonna 55% inqas emissjonijiet. Inti ma rbaċ ruħek għal dan il-an, għal dan għal dan il għal dan din il-mira. U dan dan huwa l-miżura ta' kejl illi madwara il-żgħażagħ qegħdin jitolbu minna pal Ewropa biex jifdawna. Nid naqsu il-gassi ta' fetzera ta' 55% xi ħaġa li inti trid tikkommetti ruħek għal li Ħaġa oħra, l-estensjoni, inti eh, eċt ħafna mill-high-tech f'Hamburg. Jiena konnot il-frifet fil-reġun ta' Hannover. Issa l ġat għanna kriż ta' biodiversità fejn ma nistawx noddu iktar il-frifet, aħna irridu pakket li ħares il bdiju nħarsu l estensjoni eh, U aħna rridu CAP allura li hija li eh, hija politika agrikola komuni li tħares il-klima u fl-istess ħin timpenja ruħa li ma jkunx hemm iktar sinsenijiet. Aħna wkoll fuq il-frontieri eh, inti qed tagħmel missjoni ta' tfittxew salvataġġ u li saħħaħ Frontex biex inwaqfu mat fil-Mediterran l-idea tajba ma l-kontenut ma kienx bizzejiet. Tari tempi perché il-dibattito, gli interventi. Ikko ġobkom zommu mal-ħina lokata li komanna ħafna nis li jixtiqu jitkellmu dalod. Onorevole Zanni, 2 minuti e 30. Grazie, Presidente. Sur Zanni, grazie, President Ministru van der Leyen. Il-diskors tijak kien wieħed li ma, ma staġimniex bih. Aħna smajna dan il-diskors bosta drabi f'din is-sala ħafna wedet illi inti taf illi fil-verita u ma firħax ma tistax iżomma. U dan ħajkun diffiċli tiegħek rajnijom tal ħarż ġranet, rajnijom fid-dibattiti tagħna fis-sala, ħajkollok tibbilanċa żewġ interessi differenti ħafna. Għandek dak taħat tal-lemin li jrid kontrolla l-immigrazzjoni mod iktar qawwija, li jrid approċċ iktar realistiku u pragmatiku fuq il-klima, li jappoġġa l-ekonomija u tkabbiru l-industrija u x-xogħol. U mbagħad għandek xelluk li ideoloġiku li jrid jilqa' mod indiskriminat li għandu approċċ talibani, taliban, tal-talibani fuq il-klima. Eh, u dan ħajkun eh, l-ikbar sfida li inti biex tara għax inti ta' ċentru l emin fil-verità sa jow ħacċedi li xelluk kif it-tideri li qed tagħmel fit-tweġibiet tiegħek fit tiegħek eh, lejn anke liberali. U imma jew inkella ħajkollok approċċ prammatiku illi sew jippermetti li l-Ewropa li toħroġ mit-tajn li qiegħda fiha li daħlet fiha minħabba l europa li kriżi fejn il-linji ta' politika żbaljati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 aħna eh, kol nalqaw din ħaġa li l inti t-salva ħajiet fil-baħar u dawn l-affarijiet sbieħ kieku bħala kliem tiegħek imma ma rajnax xejn fuq dawn l Ewropej li qegħdin ibatu minħabba linji ta' politika ħżiena illi saru minn din il-maġġoranza. Ma smajt xejn fuq id-diżastru eh, li kellna fil-Greċja fatt li dak il-pajjiż ġi meqrut mill-politika illi l-Ewropa ridet timponila ma jidhirx illi inti għandek la irrieda la għandek il-maġġoranza li hija lesta illi tressa il-qutim dan din il-bidla radikali ċittadini Ewropej talbuna fil-vot ta' 26 ta' Marzu ta' Mejju li aħna nirradikalizzaw jew neskludu l-idea ta' min jaħseb mod differenti għalik mhux tagħtejn li l-Ewropa tikber mhux tagħtejnek biex inti tgverna mhux tagħtejn il dan il-Parlament biex jistabilixi supremazija u tri li jkun sinifikanti għal ħames snin li ġejjin u li ma sibx li jinti tista tippreżenta il-bidla li hemm neċessarja u musa ma sibx li ħajkolok ħajja faċli biex iżżomm fuq saqajja maġġoranza li qiegħda tidħol daħli titla l-ilma minn kull imkienu issa ġejja kawlata. Aħjena ah, qed ngħid illi li dawk li ħajoddu fil-sala ħadd minn din is-sala fil-fatta appoġġ għal elezzjoni tal-President imma kienet tal talba, talba li waslet fil-arfin illi il-leġislatura ma jistax timxi lejn ix-xelluk u li tal-arfin li ta' minn ħajkun hawnhekk ħajkollok ħajkollok ħames naħra biex jibilanċa dawn il-differenzi. Mr. President, Mrs. Fonda. L-Onorevoli Zile, Fil-politika aħna nifmu li kultant trid toħloq maġġoranza imma dejjem huwa importanti noqogħdu attenti ta' x'tip ta' wedit eh, tagħmel u sa fejn tkun qed tasal bħal xef f'ristorant kbir inti eh, responsabbli ta' l-ingredjenti li ħadpoġġi f'patt u x'ħad tkun eh, it-toma ta' din it-torta li ħad tkun qed tagħmel wara ħames snin jiena Eh, ċertu postijiet mhux ħajajdu li dan kien riżultat tajjeb, għaliex? Għaliex inti ġejt għandna u għet ehm, il-kwistjoni hija sussidjarjetà jiena kalkulajta u domt nofs sija qabel ma ta' di. Jiena ma naħsibx li l-maġġoranza kwalifikata ħad tkun qed tiddeċidi kollox u dan ħajkun tajjeb għal kulħadd u fejn huma drittijiet tal-minoranzi u l-proporzjonalità. Għalek, dispieċini najt li illum, eh, speċjalment qabel mal-ġimma li għaddiet, naqra eh, dizappuntat. Is-Sur Ferreira, għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Signora van der Leyen inti qed tirrappreżenta il-kunsens li għal eh, xiren ta' snin iddeċida ir-rotta tal-Unjoni Ewropea ġifieri l-ugwaljanzi, anzi d-diżugwaljanzi bejn il-pajjiżi fejn l-eċċess tad-deficit ġew mibnija fuq id-deficits ta' oħrajn. U dan eh, b'kundizzjonijiet negattivi għal miljuni ta' ħaddiema għad diżugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa il-sakrifikajna l-ambjent, drittijiet soċjali dejjem biex nejnu l-multinazzjonali għamlu l-flus, l-attakka servizz pubbliku, il-konsens tal-militarizmu, il-gwerra. Tajb wis, l-Ewropa tal-progress, tal-ġustizzja soċjali, tad-difiża tal-ambjent, l-Ewropa tad-demokrazija, tal solidarjetà tal-kooperazzjoni, tal-paċi, din l-Ewropa l-oħra mhix ħadd titwilet minn dan il-kunsens u huwa għalhekk li fuq għall-elezzjoni tiegħek ħasserraħ fuq dawk tas-soltu u mintix ħajkollok l-appoġġ ta' dawk l qegħdin jiġildu għal din l-Ewropa differenti u dik il-ġlida ħad kompli fis-snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Sonneborn għal minuta u nofs. Grazzi, Aziza Signora von der Leyen, nishtiq nilqak fil-Parlament Ewropew. Jina kuntent li mhux ħanibqa' l-inqas serju rappreżentant tad-Demokrazija Ewropea Is-Sur Durell li nessa jiddikjara eh, nessa jiddikjara 300.000 tul ħajkun il rappreżentant Oli. eh, Is-Sinjura Lagarde qatt ma bank issa tkun il-kap tal-ECB. Charles Michel, Belġan, li jaqqas kien kapaċi forma gvern li jaħdem eh, fil-Belġu ħajkun president tal-Kunsil U fi sforz biex niprovaw nsibu eh, bazi komuni eh, interessi nazjonali. Umbat għanna lilek, Sinjura von der Leyen, Ministru Ġermanis li manda lebda eh, arfin fta kif taħdem l-Europa li ġiet akkużata li eh, impiegat ħafna nis li eh, biex jkunu jistaw ħafna konsulenti u li moħħa fil-militar biex nalqu din il-kampanja inkredibbli issa inti jett il ma' Benito Salvini u il-populisti Ungeriżi u jiena ma naħsibx li għandna appoġġu l-Ewropa fidejn is signora von der Leyen. l Deutsch. Signora von der Leyen. Jiena kap il-President tal-Kummissjoni ġdid jew ġdida rrid jaħdem jew taħdem biex tiddefendi il-frontieri esterni. Aħna nistgħu nikkontrollaw il-migrazzjoni billi nidefendu il-frontieri esterni. Il-migrazzjoni illegali hija teddida għal paċi tal-ħajja ta' kuljum tagħna kif ukoll ta' ċittadini. irridu nappoġġaw l-isforzi tal-pajjiżi li qegħdin jiddefendu l frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Artiklu 4 tat trattat jgħid li l-identità nazzjonali trid tiġi rispettata fil-parti soċjali tad drittijiet fundamentali. Fl-aħħar snin il-xelluk tal-Parlament Ewropew u l partiti favur l-migranti ippruvaw inniedu eh, proċedura taħt l-artiklu 7 Iżda din tinjora il-bżonnijiet tal-artiklu 4 tat-trattati. Inti trid tiddefendi t trattati u għalhekk trid tiddefendi s-sovranità tal-istati membri. Kif ukoll? Meta niġu għall iżvilupp reġjonali kif ukoll l-għajnuna tal-agrikoltura u żvilupp rurali, Imma kollha affarijiet li huma importanti ħafna għall-istati membri u għar-reġuni huma wieħed mill-oġġezzjonijiet tal-korporazzjonijiet Ewropej u naraw dan fl-artiklu 3. Koheżjoni ekonomika u soċjali territorjali huma importanti immens għalhekk jiena nixtieq nitlob li fl-MFF li jmiss ma nikkastigawx jew ma nagħtux sanzjonijiet imma nappoġġaw lill-istati membri li jaqgħu taħt il-medja Ewropea sabiex nassiguraw li jkunu jistgħu ilaħqu kemm jista' jkun malajr, speċjalment fil-vant tal-Ewropa. Sinjura Dalli. Thank you, Chair. The next five years. Grazie ħafna, Sinjura President. Il-ħames snin li ġejjin jitolbu tmexxija li mhux qed jikkonsidraw bħala puntatlu il-business as usual. Għandna bżonn Kummissjoni Ewropea li hija ambizzjuża, progressiva u mhux reżistenti għal bidla Inti ħaġa pozittiva li sal-2050 trid tagħmel l-Ewropa neutrali għal dik li hija l-klima u li trid tiddaħħal din il-liġi fl-ewwel mit ġurnata tal-tmexxija tiegħek imma aħna tlabna eh, ta' mira sal-2030 ta' 55% din hija skont l-istrateġija fuq medda twila ta' żmien u l-miri ta' Pariġi inti titkellem dwar l-estensjoni tal its il-marittimu u l-avjazzjoni rridu jikontribwixxu imma li ts qatt ma jista' jiġi sa trasport mod ġenerali, riski wara l-standards ta' diossidu tal-karbonju li aħna inna naħdmu għalihom għalhekk aħna tlabna impenċa li inti mhux ħatmur lura mill-standards ta' diossidu tal-karbonju li aħna ħdimna tant għalihom. Irridu naraw ħafna ħafna iżjed fuq l-ambjent, irridu li inti titkellem u timpenja ruħek għal strateġija ta' biodiversità u rridu nifmu wkoll il-pożizzjoni tiegħek fuq il- strateġija mhux tossika għanna bżon ta' politika industrijali e, imġedda u koll ma tifukax biss fuq il-digitalizzazzjoni u l-automatizzazzjoni ma li tinkludi u koll aspetti ekoloġiċi, politika industrijali li tqis il-ħaddima kurrenti, il-ħaddima tal-ġejjeni, l-istudenti u iż-żazax tagħna u nixtieq ngħid l-aħħar kelma fuq l-immigrazzjoni inta titkellem dwar bidla bidu ġdid fuq l-immigrazzjoni u bħala MEP minn wieħed mill-pajjiżi li huwa ta' quddi fuq qudiem fl-immigrazzjoni Malta jiena nħeġġek li tpoġġi l-immigrazzjoni bħala priorità fejn is-solidarjetà ma tibqax buzzwords imma fejn il-proposti leġislattivi bħal regolament ta' Dublin jiġu infasla u jsiru liġi sabiex mhux biss ftit pajjiżi jerfaw ir-responsabilità waħedhom bħalma qed jiġri illum. Għanna bżonn ta' politiki li jbidlu il-loba jekk il-proġett Ewropew irid jimxi l u dawn huma il-politiki li aħna bħala SND ħankunu qegħdin nafsa biex isiru. Grazzi. Issa l-minuta is-Sinjura Vorden. Grazzi. Flimkien ma' ħafna kollegi f'Renew Europe jina ħsibt sew dwar jekk għandix nappoġġa li Sinjura von der Leyen illum. Is-sistema li poġġieta' qudiemna hija miksura imma jien tpoġġejt f'din il-Kamra minn miljuni ta' popli tar renju Unit li jemnu fl-Unjoni Ewropea li eh, rridu l-aħjar eh, għall-Ewropa u rridu hawn. Inkunu eh, boloh jekk ma naħdux din l-opportunità għandna bżonn ta' azzjoni ma' Sinjura von der Leyen ngħidlek mod ċar li l-vot tiegħi ma jasalx mod irħis. Jiena jekk appoġġak dan huwa l-prezz li qed nitlob. Trid tirram ir-riforma ta' din is-sistema miksura, e, trid tagħmel azzjoni reali mhux biss kliem għall-emerġenza tal-klima, trid tibda immedjatament riforma tal-ftehim ta' Dublin. U Sinjura von der Leyen, il-prezz għalija ħajkun li jiena nuża l-influenza tiegħek f'kull mejda li inti tpoġġi madwara sabiex naqblu għal estensjoni twila sabiex ir-Renju Unit jista' jibqa' parti minn din il-familja Ewropea. Grazzi Sassur Eichhout tal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura von der Leyen, grazzi ħafna għal diskors tijak, meta mqabbel mal diskors tal-ġemal li għaddiet, pass fil-qoddim kbir, imma eh, verament nishtaqsu għal xiex qed nivvotaw, għal min qed nivvotaw, issa hemm ħafna affarijiet li mhumiex ċari x'ħafna affarijiet li qegħdin jinbidlu. Qed titkellem dwar il-minus 50, minus 55, imma l-Ewropa meta ħat tagħmel ehm, fuq il-mejda tpoġġi eżattament dak li għandu jiġri f'Pariġi. Ehm, Inti titkellem dwar strateġija ta' biodiversità ma ma titkellimx fuq l-agrikoltura. X'ħat għamel dwar ir-riforma kurrenti tal-agrikoltura. Umbagħad li nestendu l-ITS għat traffiku dan xifisser il-prezzi tal-karbonju li għandna bżonn sabiex nassiguraw li il eh, nkunu qegħdin innatfu u ma ħafna l-industrija Ġermaniża tal-karozzi jekk tixtieq tara Fl-aħħar fuq l-istat ta' dritt il krimu ma tajbin, imma aħna rridu azzjoni konkreta ta' appoġġa il-Parlament Ewropew fil-proċedura ta' artiklu 7 kontra l-Ungerija trid issir konkreta fuq dan. Monsieur Bay, one minute. Madam... L-Onorevoli Bay. Ħames snin fit-tamiċiklu illi aħna li inti eh, issa eh, tipprov eh, issa tixtieq ta' tiġi wara Sur Juncker. Nedna li għall-Ewropa l aħħar ċans. Fl-aħħar deċiżjoni tal-poplu kooperazzjoni Ewropea riżultat ta' diskussjoni fi Brussel fuq il-dar tal-poplu billi warbu il-proċess eh, opak jew inkella tan nominazzjonijiet inti qed hawnhekk fil inti qed hawnhekk fil-verità għax kien hemm ċertu interessi ta' gruppi politiċi eh, li eh, rebħu. Inti post qed titkellem fuq globalizzazzjoni li qed teqret il-pjaneta, inti mur lil ukoll fuq il-fatt li inti għandek il- fuq is-suppressjoni ta' unanimità mullulin fil-sistema ta' migrazzjoni l-multikulturalizmu li qed jipperikola s-sikurtà u identità tagħna. Għal dawn raġunijiet kollha smajna minna ħata liberali u l ukoll mill-xelluk li jinta maħna ma nistawx ukoll nappoġġawkom. L-Onorevole Lundgren, għal-minuta. Signora von der Leyen, inti temmen fil-Stati Uniti tal-Unjoni Ewropea li tmur eh, f'kuntrast mal-dritt tal-Stati membri li deċidu kollox għalihom infushom. Il-sens komun għandna bżonnu biex nikkoperaw flimkien bl-aħjar mod. Unjoni ċentrali mhix appoġġjata mill-elettorat l-istati membri jridu jżommu l-identitajiet tagħhom. U anke l-istorja tagħhom kull stat membru ovvjament ħajdefendi l-interessi tiegħu. Dak li trid tappoġġa huma ċ-ċittadini ta' kull pajjiż u mhux l-interessi u ambizzjonijiet personali tiegħek u jiena wara li smajt id-diskors tiegħek ta' dalodu Huwa ċar assolutament għalija li inti mintix tajba għal dan ix-xogħol li ħan vota kontra u jiena nittama li anka l-kumplament tal-Kamra jagħmel dan. E, Signora Mateas Matea sal-minuta. Signora von der Leyen, inti għawek għandek la poċ bla dubju tal-partit tijak Umbat ftit ġranet wara inti ppreżentajt lil gruppi differenti l-impenji li ġew imblukkati f'din il-Kamra. Dak li għandha bżonn l-Unjoni Ewropea huwa li tagħmel xi għażliet u għalhekk jiena insaqsik sabiex ikun hemm koeżjoni il-pajizi li għandhom eh, deficit eċessiv iridu jaraw xħajdeċidi il-gvern għax jew ninvestu favur il-pjaneta, jew nkella ninvestu favur il-militarizzazzjoni fl-interessi ta' l-industrija tal-armamenti ġermaniżi. Inti xati preferi? Nġildu l-offshore fl-Unjoni Ewropea jew nkella il-servizz pubbliku? Inti ħatkun qed tiddefendi l-ħaddiema eh, jew inkella ħadd kompli tkissirhom. Inti x'tażel? għanna politika ta' akkoljenza jew inkella nikkontrollu il-frontieri. Inti fuq liema naħa tkun, Sinjura van der Leyen, għanna bżon ta' ħames snin ta' għażliet ċari. Ma nix bżon ta' ġimatej ta' diskorsi li kontradixxu l-lom fusom għaliex jekk le ħajkonna mandat ieħor b'deliżjonijiet Issa għal minuta u nofs naddi l-kelma lis sinjura Begin. Grazzi ħafna. Bħala om u om t-tfalet nħu gosta l-ewel darba t-nara mara li edha f'pożizzjoni li tista' forsi tmexxi l-Eżekuttiv Ewropew. Din hija ħaġa pożittiva ma nittama li bidla ma tiqafxaw għaliex il-gvernijiet li appoġġaw in-nomina tiegħek ċertament raw fik eh, president validu imma rridu jgħidu le lil min kien iddeċida pakkett ta' nomini bl-arroganza li jemmen li l-oħrajn jistgħu biss jaċċettawhom. Min appoġġak rrid itenni li jekk fl-Ewropa rridu ngħixu flimkien, irridu anka niddeċidu nġildu flimkien, kollha flimkien. Sinjura von der Leyen, inti wara l-laqa tagħna għamilt tijak il-punti prinċipali tal-program tana li ħani garantixxu salarju minimu Ewropew, pat ġdid fuq l-immigrazzjoni, riformi ambizjużi għal-klima kif ukoll garantixxu fl-aħħar l-inizjattiva leġislattiva fil-Parlament Ewropew. Għalhekk il-Moviment Ħames Tilel għandha l-intenzjoni għandu l-intenzjoni li appoġġa l-kandidatura tijak imma kuljum fil-ħames snin ta' ġejjin inti ċitturi li inti jistħoqlok din tistħoqlok din il-fiduċa aħna nġilduk anka blikrah. Inkomplu ndefendu li ċittadini Ewropej palma dejjem għamilna. Mhux biżejt li nkunu Ġermaniżi, Franċiżi, Italjani u Spanjoli, irridu nieħdu l-aħjar minna il-koll u nuru lid dinja li l-Ewropa ħafna iżjed mill sempliċement noddu l-pajjiżi individwali. Aħna nittamaw li mintix ħad tiddelu dina, Sinjura von der Leyen. Is-Sur Gonzales Pons, għal minuti. minuti. inapropiada la forma in Consejo ha a este Kulħadd jaf li il-mod kif il konsil tratta dan il-Parlament ma kienx eh, xira, imma kulħadd jaf li dan huwa l-ar moment għal kriżi istituzzjonali li il-Parlament ma nistawx nagħtu raġun li dawk li jaħdmu kontra l-Unjoni Ewropea u li r-responsabilta hija ta' responsabilità propja tiegħu il-Kunsill għamel żball imma l-Parlament ma jemx tax jagħmel żball ukoll. Il-Parlament irrid ikun ċert għalhekk aħna nafdaw fik għaliex f'dinja ta' kriżi u propju fit-tarf ta' gwerra E, kummerċali aħna ma nistawx nuru li ma nafux xet namlu. Inti e, ħdimt favur il-demokrazija Ewropea, favur il-dialogu u il-paċi Ewropea hija bbażata fuq il-dialogu. L-Ewropa hija li li tmur kontra dogmatizmu nimma tagħmilx distinzjoni bejn l-est u bejn l-vant u l-punent li bejn tramuntana u nofsinar li ma tħallil ħadd lura il-kandidatura tiegħek twieġeb għal rieda tal-ċittadini ehm, Ewropea x'aħna naqblu miegħek fuq il-nafdaw l-istat ta' dritt u supremazija tal-kostituzzjonijiet u għalhekk aħna rridu li inti tiddefendi l-istat ta' dritt Spanjol u l-qda ta' Spanja. L-impenn tiegħek kontra t tibdil fil-klima m'hemmx dubju dwaru huwa eżemplari u eżġenti, Inti tirrappreżenta t-tiġiel kontra l anti europeizmu iġifiri jekk nifutaw favurik Iġifiri, nkunu għedin nifutaw favur, janzi kontra l-anti-Europeizmu. Aħna il-koll nemnu fil-gwaljanza bejn nisa u l-irġiel illum propju illum aħna ma nistawx nħallu taddi din l-opportunità. Inti tista' isseraħ fuq il-vot tiegħi. Grazzi. Mr. Marias, two minutes. Mr. Marias, għal żewġ minuti. Ministru von der Leyen, hemm raġuni għalfej inti semmejt żewġ mill-iżjed punti kritiċi li l-grupp tiegħi jikkonsidra bħala il-prioritajiet ewlenin it-tnedija minn ġdid tal-proċess ta' Dublin kif ukoll appoġġ għal mekkaniżmu ta' stat ta' dritt. Qed nikkwota il-klim tiegħek eh, flittra li bat lill grupp tagħna u raġuni għalfej dawn mhumiex biss il-punti eh, importanti, dawn huma eh, punti li jistgħu Jamlu jew ikissru l-Unjoni Ewropea għal din ir-raġuni. Inti qed tajt il-kliem it-tajbin qed tagħti il-titli eh, tal-gazzetti li aħna rridu nisimgħu ma bħalma smajt mingħand ħafna membri għandna bżonn l-idejat konkreti wara il-kliem. Għalhekk fil-proċess ta' Dublin fuq dan il-patt hekk imsejjaħ patt għall-immigrazzjoni kemm inti u kemm jiena nafu li din titlob il-vot maġġoranza kwalifikata. Ehm, u fil-Kunsil ma kienem xej fuq l-immigrazzjoni, qed naraw n-nies qegħdin jerqu eh, fil-Mediterran, hemm inerzja irridu nagħmlu xi ħaġa fuq dan, fuq il-kwistjoni, insemmejt il-kwistjonijiet ta' eh, relazzjonijiet barranin, ma ma semmejt xej hawnhekk il-kulturi umanitarji, dawn huma id-dettalji li aħna nixtiequ nisimgħu u fuq il-punt dwar l-appoġġ għall-istat ta' dritt għal darboħra irridu naraw id-dettalji l-MFF, is-sanzjonijiet, l-Ungerija, l-Polonja, ġifieri semmihom il-pajjiżi għaliex dan huwa propju dak li rridu nagħmlu hawnhekk sabiex ma nkissrux l-Ewropa. U jekk nista nixtieq ngħid jiena membru mir-Renju Unit, nies qegħdin jinbatu tweets bħalissa li inti trid estensjoni mm, kapitu ta' kollox. Le, inti mhux hekk qed fit lilna. Inti jetta mod b'dinjità li jekk ikun hemm bżonn ta' estensjoni għar-Renju Unit irid ikun hemm raġunijiet tajbin. U jiena naħseb li inti indirizzajt il-kwistjoni ta' Brexit mod dinjeta u pragmatiku u din hija l-sħubija li rridu naraw aħna u mhux speċi ta' fantazija ta' Brexit li qegħdin nisimgħu minn ħadd ieħor f'din il-Kamra. Għalhekk eh, sħubija pragmatika għal mod kif nistgħu nimxu qudiem. Grazzi. Mr. Garicano, Uh, thank you, President. Uh, Mrs. Grazie tassew, Sinjura von der Leyen. Diskors eċċellenti anke fil-ħidma tagħkom ma' Renew Europe sabiex tinkluduna fil ħidma tagħkom. Ngħid li s-sur Eichhout Iva qed issir bidla f'dawn l-aħħar ġimgħat u rridu narfu din il-bidla. Naħseb illi qed narfu li għandna sfida fl-Ewropa, sfida li qed tiġi minn dawk in-naħat li jdu l-Ewropa tfalli mill-nazzjonalisti jarfu l frustrazzjoni ta' ċittadini tagħna u lhom dan is-sens ta' kontroll, dan is-sens li jekk nibnu l-ħitan u naqsmu l pajjiżi mela nerġa' jkun kontrollu kollox ikun aħjar. Is-Sinjura von der Leyen taf li din mhijiex l-alternattiva li rridu nieħdu u naf dawn ħarġimat li kapaċi taħdem magħna biex nibnu Ewropa aħjar, nibnu Ewropa li twieġeb għal ħsibijiet tagħna fuq id-demokratizzazzjoni fuq it-tħassib tagħkom dwar il-klima, it-tħassib tagħna l dwar il-klima, dwar id-diġitalizzazzjoni, dwar il-frustrazzjoni li jħossu ċittadini tagħna fuq kif jew kif ma ġietx solvuta l-kriżi Ewropea u dan huwa l-mument fejn aħna lkoll irridu nagħmlu sforz u ngħidu iva forsi mhux kollox huwa inkluż nil pakketti mistawa tal il-waqt li ninaqdu flimkien ngħidu li l-populiżmu u n-nazzjonaliżmu u naċċettaw u nħadnu dik dal-proġett li qed toffrilna s-Sinjura von der Leyen. Grazzi l-Onorevoli Jadu. Madame la candidate, euh, vous avez Inti indikajt, eh, Sinjor van der Leyden, illi inti tittappoġġa l-ftejma l-Unjoni Ewropea u l-Merkosur x'inhu l-valur tal-involviment mal-impenn mal-klima li inti qed tgħid jekk inti t tappoġġa l-Bolsonaro illi ddeċida li jaqret l-Amazon għal negozjati. X'iswa l-impenn tiegħek għad-drittijiet tan-nisa meta Bolsonaro jattakka kuljum id-drittijiet tan-nisa, jattakka kuljum l-omosessuali, jattakka kuljum il-libertà pubblika riċerka u il-xol eh, ta' tfal. Idi mi ħaġa li aħna ħna sawna tista' tappoġġa bħala membru tal-Unjoni. Il-Mercosur hija il-rit klimatiku tal- tal-pajdani, tan-nies, tal-klima, tal-ambjent. Jekk inti tassew trid tiddefendi l-proġett Ewropew u mhux tbieħ l-Ewropa lil kumpaniji multinazzjonali tal-karozza, jekk inti ma tiġ tagħti l-Ewropa lil lemin estremi u l-Brażil u dan iċ-ċiklu jekk inti wkoll trid tassew tejn iċ-ċittadini mela titwaqqaf il-ftehim mal-Merkosur u terġgħu taraw tibgħat lura kopja ta' Komissjoni Ewropea fuq l-agrikola eh, fuq l politika agrikola bat forsi nkunu staw nemmenu l-valuri tiegħek. Mr. Madison, one minute. Thank you, Mr. President, uh, Ms. von der Leyen. Kati ta' Sir President Signora von der Leyen għandi bis minuta, għandi ftit sentenzi għalek. Għaw ħafna emozjonijiet għawnek u xi ħaġa raġonevoli għaliex minn minħob ħaġa minħob oħra. Parti mid-demokrazija jiena ltqajt ma' Sur Timmermans kemm darba. U naf illi kien kien il-kandidat prinċipali għal President tal-Kommissjoni. Iżda naf x'inhu nafu x'inhu ma l-xejrit politiċi tiegħu. Wara li smajt is van der Leyen fuq l europa fuq il il ewropa fuq il klima M'hemm xejn, m'hemmx wis differenza bejn is-Sinjura Timmermans u s-Sur Timmermans u s-Sinjura van der Leyen, id-diplomazija politika iva naf. Kumbali xar sekondi u l-ek nixtieq ngħid l-Istati Membri kollha fi Zona Schengen qablu li rridu nipproteġu l-frontieri esterni tagħna bħal l-Italja, bħal l-Ungerija bil-biljun euro Għet jispeċaw jajnu l ġermanja wkoll kol. U rridu nwaqfu l-traffikar illegali tal-bnedmin. Għalix, ħafna persuni għedin jaċċettaw li jagħtu dawn il-miljoni li traffikanti li għedin jagħmlu l-miljoni minħabba din dan traffikar. U għonek għedin najdu iva ma jimportax nifħu l-frontieri. Ma naħsibx din hija sistema għalija. Insomma, jina nawguralek u nittama li kolna kandidati ieħor. Mr. Epping, one minute. Eh, eh, Grazie tassew, l-Onorevoli Madison, jiena l-ewwel konklużjoni li wasalt għalija dis-sistema kollha kien